posta. Dawn huma standards doppji u xek. Din hija xaġa mhux denja tal-Unjoni Ewropea. Għanna nikkastigaw dawk illi għandhom torts u l-Greċja għandha titkeċċa miżon euro. Grazzi ħafna. Għannissa il-mustaqsiju rali l komissjoni fuq eh, l-eżenzjoni ta' kategorija fil-qasam tal-vetturi bil-motur. L-ewwel kellim is Stajan stajana 5 minuti. Sir uh, President, Commissioner. Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju. Il-Kumitati kon podġa dil-kwestjoni uh, fuq l-agenda lix segwa l-proċedura tal uh, ezenzjoni ta' kategorija f'raqsam tal-vetur bil-motor u hemm bżonn ikun hemm ħsieb wara tejn il-dan il-kategorija. Dawn huma kwestjonijiet importanti għal komunità tan-negozju dan ir-regolament kien adottat fl-2002. Dak iż-żmien il-Kommissjoni ħasbet u konsidrat li kien hemm sitwazzjoni anomala fil-industrija tal-karozzi sitt l-akbar manifatturi fl-Ewropa kellhom sem tas suq ta' 75%. F'dan l-isfond il-Kommissjoni konsidrat illi il-settur tal-karozzi mandux jaqatat il-vertical exception u għal-daqstant adottat regolament speċifiku. Dan il-regolament se jiskadi fil-31 ta' Mejju 2010. Il-Kommissjoni issa tikkonsidra pala swi għal eh, għal tasab il-iswieq għal beħta vetturi ġodda hija kompetittiva u b'konsegwenza ta' din valutazzjoni il-Kummissjoni tipproponi illi il-block exemption speċifiċi mhumiex aktar neċessarji għal beħ ta' karozzi ġodda u vetturi kummerċjali. Et t-proponi kunem eżenzjoni speċjali biss għal trissija u manteniment u anka għal dak nuxaqsam distribuzzjoni tal-spare parts. Il-Parlament u ħasseb u dim di riforma kif tafu l-Unjoni Ewropea fil-prezent et tiffaċċa kriżi ekonomika finanzjarja eccezzjonali u r-rati tal-qat u ma' l-industrija tal-karozzi fl-Ewropa hija settur importanti ħafna tal-ekonomija Ewropea li tikkontribwix l-innovazzjoni b'xogħol u kompetittività tal-ekonomija kollha kemm hija. Aħna nemmnu illi huwa meħtieġ li nistabilixxu kundizzjoni ġenerali sabiex dan is-settur ikun sostenibbli u wkoll nippermettuha sabiex tibqa' effiċjenti ekonomikament u wkoll ekoloġika. Għandna wkoll niżguraw il-intrapriżi żaru medji f'dan il-qasam ukoll jiggawdu minn kondizzjoni favorevoli ma nix ninsew l-importanza tal-intrapriżi żaru medji għaliex dawn jipprovdu postijiet ta' xogħol u jipprovdu wkoll prosimita ħna dan kollu wkoll ħafna dealers fil-vetturi u negozji ta' tiswija esprimew tħassib dim il-qafas regulatorju l-ġdid u qalu li dan se jwassal għal aktar deterjament għal ġasam bilanċa poter manifatturi u l-bqija tal-katina tal-fis-settur. Għaldaqsent komissarju għal-Munjan, nishtuq nistaqsuk l-ewel. Li ma rizultati tal-analizi ta' swi u waslu il-Kommissjoni sabiex tikkonkludi illi il-suq primarju huwa bħalissa kompetittiv u li s-suq tal-after sales għadu problematiku. It-tieni kif il-Kommissjoni tivvalu tal-bilanċ ta' poteri bejn manifatturi tal-karozzi u dawk li negozjaw il-karozzi taħt il-regolament ta' block exemption u taħt ukoll il-qafas leġislattiv propost. Għanna pozizjoni dominanti għawni għaw le, l-Komissjoni kif se tagħmel monitoraġġ l-evoluzzjoni ta' swi u poter ta' swi fis swi primarju u soq tal-aftermarkets li ma' miżura tbassar il-Komissjoni sabiex ikun hemm aktar vantaġġi speċjalment fis-soq primarju x'inhu mistenni mill-parti mill-qafas leġislattiv ġdid fuq konsum part, mod partikolari dak li għandu x'jaqsam eh, kondizzjonijiet offerti. Li ma kommenti l rċevejtu mill-partit interessati waqt il-konsultazzjoni bissibu il-Kommissjoni tinkludi fl-axħar għafas leġislattiv. U finalment il-Kummissjoni eh, ħad ikkonsidra tipproponi armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni fid disproporzjoni pal pereżempju billi temenda il-direttiva eh, dwar il kommercializzazzjoni sabiex id-dealers kollha jibbenefikaw mill-istess livell oli ta' protezzjoni kontratwali f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Eh, Grazie ħafna, Sur Stojan. Għal ħames minuti, Sur Harber. Grazie ħafna fissem il-Komitat tal-Protezzjoni tal-Konsumatur. Nibgost illum qed nippreżentaw l-element tagħna fehdan il-kwistjoni. Xtaqt nirringrazzja lill-kollegi tiegħi anke mill-Kumitat il-oħrajn eh, tal-li ħadmu miqrib maħna li ġdej għannu element ta' politika ta' kompetizzjoni li wkoll għandu interessi fundamentali għal konsumatur. U aħna konna qed niżguraw minna ħatana li uħut minn dawn l-elementi ikunu rappresentanti kif suppost. L-ewwel neċ ta' ngħid li nħoss li l-elementi ta' proposta ta' kommissjoni dwar il-bejħ, is-servizz u s-soq tal-tiswija huma allinjati ma l-interessi tal-konsumaturi għajim naħna kol fil-komitat tagħna. Mhux speċifikament fuq kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma diġi għal kompetizzjoni ma l-aktar floqsma li għandhom x'jaqsmu ma l-informazzjoni, informazzjoni dwar servizzu tiswija fejn aħna ħdimna mal-Komitat tal-Ambjent għal dak nixaqsam dispożizzjonijiet fuq informazzjoni teknika marbuta ma standards ambientali fuq vetturi. U jiena naħseb li dawn l-elementi li ġew imsaħħa fi proposta ġdida huma xi ħaġa pożittiva għaliex jappoġġaw kompetizzjoni bejn dawk li jsewwu b'mod indipendenti u anke ċessa suq għal spare parts b'markings ekwivalenti u qed niftħu s-suq u din hija ħaġa tajba. Il-rizerva li xtaqna nġbdu attenzjoni għalija li nsibu fi rezoluzzjoni li għan votaw fuqa għada tikkonċerna kwistjonijiet dwar disponibilità tal-informazzjoni. Aħna maħniġ konvinti u forsi tistaw tikkonvinċuna però maħniex konvinti illi linji gwida li publikajtu homiex b'saħħithom biżejjed jew li tista' tinforzhom sabiex niżguraw li din informazzjoni teknika tkun disponibbli. Partikolarment għax ikun possibbli għal dawk li manifattaru karozzi illi din l-informazzjoni għamluha disponibbli b'mod elettroniku imma mingħajr is-software meħtieġ u eh, kapaċitajiet li hemm bżonn. U din tista' tkun xi li mhux tant eh, utli daqs kemm nistennew għalli tkun. Statu kol indur fil-kwistjoni tal-beħ. Il-Viċi President tal-Komitat tal-Affarijiet Monetari jitkellem dwar dan fuq il-beħ, aħna nqas konvinti, Kommissarju. Il-Kommissarju ma nafx xax in konsiderazzjoni il-kwistjoni tal nuċas ma konsumatur il Komitat tagħna kellna smigħ fejn smajna mingħand il-bejjija manka rappreżentanti tal-konsumatur fuq it-ħassib reali tagħhom. ċertu salvagwardji li daħlu fis seħħ sabiex niżguraw kompetizzjoni fil-bejħ, salvagwardji li ġew posti fl-2002 ħafna minnhom risposta għal tħassib li tqajjem minn dal-Parlament illi ġew injorati kompletament minna ħatija kinti akkanit sabiex tissimplifika l-affarijiet, l-affarijiet ikunu aktar faċli għalik pal amministrazzjoni u nafu li dan jistaw laq problemi. Jiena nissuġġeri lek madana kollu li tħares lejn l-evidenza li kena qoddimna fis smigħ fejn bejija u konsumaturi għandhom tħassib u tħassib serju dwar distribuzzjoni tal-karozzi u li din tkun inkluża fil-block exemption. Kien hemm salvagwardji ċari li ġew inklużi fl-2002 u fil-distribuzzjoni tal-karozza ma kienx xi majlux li daħalnihom sabiex ikun hemm bilanċ bejn eh, dealers indipendenti u l-manifattura. U naħseb li dealers jgħidulek illi l-affarijiet kienu qed jaħdmu tajjeb dak iż-żmien. U jiena naħseb li iktar sejn dak li ġara fis-suq huma wkoll jaqblu u forsi nista nfakrek sur komissarju ġdak izmin ma konċ għadek fil karika tijak illi kienem lobbying mill-industrija tal-karozzi li dawn il-mizuri kienu eccessivi li għanna issa u li dealers għed jajdunna li dawn l-dispozizjoni huma dajfa u l-industrija tal-karozzi għed jajdunna li joġbuna. Hemżon neżaminaw is-sitwazzjoni, mhux qed ngħidlek li għandna nwaqfu l-proċess. Naħseb li għanna nimplementawa ma lix ninsabu ftit il-bot imma għada għanna nħarsu lejn id-data ġornata, għanna nħarsu lejn informazzjoni u permetti li u kol najdlek komissarju li l-komissarju Barnier se produċi rapport dwar kompetizzjoni fil-katina tal-bej xiri. Issa, il-karotzindum kunu parti minn dan, għandek tħares lejn dan, għalix irridu politika konsistenti minn ħata l-Komissjoni. U kol, dokumenti li rajt mis servizzi tijak jgħidu tini preparazzjoni għal ġenerazzjoni l-ġdida ta' karozzi ekoloġiċi li ma jiproduċu s'emmissjonijiet. Pero memx analizi minna tijak li titkellem dwar dan. Rajna sa' dokumenta sur tajjani. Nitolbok illi fis-sena li ġejja ħares lejn dokumenta sur Tajani, ħares lejn dokumenta sur Barnier u assigurana li din hija l alternativa alternattiva. Jekk tagħmel dan, terġa' tikseb kredibilità mill-ġdejt għaliex sissa ma nix konvinti fuq dak li inti qed tippjana. Grazzi. Grazzi Sur Harber, Kummissarju Fidel. Grazzi President. fuq dil-eżenzjoni din tiskadi fl ta' ġunju dis-sena u rridu nadottaw regolament ġdid qabel dak il-data. Ġifieri kolleġ ta' kommissarju tefaw dan il-punt fuq l-aġenda tal-laqgħa tagħna 26 ta' Mejju. Il-proposta tagħna illi jista' qed tiġi diskussa fih dan is-servizzi tagħna u minna u ftit oħra mal-kabinet tagħna biex inħejju diskussjonijiet fost il-kolleġġ huma riżultati ta' analiżi fil-fond ta' settur il-proċess ta' konsulto pubbliku innata bidu fil-2006 tlestilu nofs wara ġifir ċembru ta' sena li għaddit il-Kommissjoni pubblikat eh, dan il-eżenzjoni, um, la bozza eżenzjoni linji gwida. Tul il-proċess il-partit interessati pal u l-stati membri kienu kollha involuti u ħafna argumenti t-isu imma ta' dibettiti, workshops, dawn il koll seħħew inkrusaw hawnhekk fil-Parlament stess. L-aħħar wieħed seħ fit-12 April ta' dis-sena fih il-Kumitat Ekon. Nimmu ma' konklużiti ewlenin ta' dan il-proċess ta' konsulti. L-ewwel net aħna tal-emerġaġa pożittiva li il-konsumaturi ġew l-Ewropa tkellem ħafna iktar kompetizzjoni fil-suq tal-beħ tal-karozzi. Fil-rapporti tani annwali tal-beħ fil-karozzi konna l-80 karozza, model ta' karozzi minn madwar 25 produttur u prezzijiet mhumiex unika ħaġa li qed jgħidulna li kompetizzjoni hija Hemm ukoll iktar għażla milli kien hemm għaxar snin ilu. Miktar marki li huma fissu għal kull tip ta' karozza u f'dawn ċirkostanzi tkun diffiċli nissuġġerixxu li kull produttur ka' karozza ħajkun jista' jeżerċita pożizzjoni dominanti kemm individwalment kif ukoll kollettivament. Is-sistemi attwali li hemm għandu bħalissa regoli li kienu għamlu senza kizmin skont is-settur meta mewġa ta' konsolidazzjoni kienet mistennija f'dak is-settur. Din dawn il-periodu ta' tisħiħ fil-fatt ma twettaqx u dak li għanna qodimna l-lum huwa so kompetittiv ferm u per, billi nipermettu iktar flessibilità għal distribuzzjoni tal-vetturi il tibdiliet proposti se jirġaw jagħtu fiduċja fil-inċentivi għal karozzi. Inċi infakkar li din l-ispejjeż ta' distribuzzjoni jammontaw għal xi 30% tal-prezz ta' karozza ġdida u billi naqsu dawk l-ispejjeż il-produtturi kunu jistgħu jtejbu l-pożizzjoni tagħhom u dan jirriżulta benefiċċju għall-konsumatur. Naf li hemm xi tħassib rigward it-tibdiliet proposti rigward il-bejħ multipli. U eh, kulħadd ħafna nies semmew dan tħassif. Dan il-multi branding jiseħħi jeżisti u ħajkompli jeżisti fejn ir-realtà tas-suq jitloba. Dan huwa każ fejn għandek dealers kbar illi ikunu jistaw bijaw ħafna marki pal per eżempju fil-Renju Unit jew inkella f'post fejn m'hemmx ħafna ehm, nies li jgħixu ġo fiha għaliex tiktar tagħmel u iktar tagħmel sens li mbejjeħ ħajbijaw marki differenti tal-karozzi. U dan seħ kien kien jiseħ qabel ma ġiri adottat l-eżazzjoni fil-2002 u għada l-realtà l-lum ġurnata imma anki dak iż-żmien u anki l-lum għand il-single branding huwa l-iktar wieħed eh, li huwa popolari. Il-produtturi tal-karozzi eh, u kolet jazlu eh, metodi oħra ta' bej. Ġermanja 67% ta' karozzi li qed jinbiegħu permezz ta' networks ta' bejjeħ tal-karozza meta mqabbla ma' 90% qabel ma daħal fis-seħ din id-direttiva 2002. Eh, Iżda minkejja dan aħna reaġixxejna għad ħassib li kien hemm fil-konsulti inkluż il-konsulta li seħħet issa hawnhekk fil-Parlament u qatt ta' salvagwardji iddaħlu bħala eh, bejħ fuq dawn il-multi brand dealerships. Aħna qed niproponu wkoll perdu transitorju fejn ir-regolament attwali se jkun fisseħ ah, sa tmiem tal-2013 għas-suq ta' distribuzzjoni tal-karozzi sabiex jippermetti kien hemm biżejjed ħin u żmien għal dawk il-bejjeħa li investaw fil-multi branding biex eh, jieħdu lura dak li investew. Aħna rridu neħu dan li natu protezzjoni li l-bejjiħa u minħabba li liġ tal kompetizzjoni mhuwiex istrumenti xira biex nindirizzaw zbilanċi eventuali bejn il-partijiet kontrajenti. Dawn il-kustjonijiet li aħna ħajjajna meta konna indiskutuwa fl-2003 jaqgħu taħt id-dimensjoni ta' liġi kommerċjali. Fil-suq kompetitivi bħal dak tal-karozzi il-liġi tal-kompetizzjoni m'għandix tindaħal fil-bilanċ tas setat bejn iż-żewġ partijiet kontrajenti biex jam dan jiseħ tkun intħin u aħna irridu nkunu proporzjonati meta nindaħlu fuq kif jaħdem is-suq. Aħna wkoll qegħdin natalmu x'affarijiet oħrajn, forsi affarijiet mhux qasek pożittivi. U bħal prezzijiet tal karozzi il-spida għal tiswija tal-karozzi telet fis-smin li ġejjin, it-tiswija u l-manteniment U l-attenzjoni importanti ħafna f'karozzi, mhux biss dak li għadu xaqsam sikurta, imma minħabba li dan il-spejjes ta' tiswija jammontaw għal 40% ta' kem tiswik biex jizom għal karozza. U għatem ħafna restrizzjonijiet dan il-rigward, inkluż aċċess limitat għall ispar partu għall-informazzjoni teknika. Għalek, il-riforma tagħna għademmek sabiex ikunem garaxiet indipendenti li kollom aċċess aħjar għal spare part u informazzjoni teknika biex dawn ma jitwarbux mis-suq minħabba prezzi oħrajn. U dan jfessel għal kwalità aħjar ta' servizz ta' tiswija prezzijiet iktar baxxi biex nagħlaq jiena nemmen li dan qafas ġdid ħaj iktar ikun eh, għal dal-benefiċċju tal-konsumatur. Eh, u l-ideja li jintejbu kompetizzjoni fis-suq tal-after sales u fis-servizzi ta' siswija fejn iktar hemm noqqasijiet għalkemm il-produtturi tal-karozz jista' jkun pożizzjoni qawwija li l-bejjieħa għaliex dawn qegħdin jikompettu bl-aħrax ma' xulxin u sissa m'hemmx raġuni għaliex indevjaw sabiex jippreservaw kompetizzjoni f'dan it-tip ta' ftajim mill-regolament ta' block exemption għal regolamenti eh, vertikali li jiġi adottata mill-Kommissjoni jistitħol fis seħħ ukoll bitmim dan ix-xahar. Infatt il-Kommissjoni u mod partikolari servizzi tiegħi Digi Competition ser jimmonitoraw is-settur bir-reqqa u m'għandux ikun hemm dubju rigward id-determinazzjoni tal-kompetenz tagħna biex saħħu dan regola ta' kompetizzjoni u li jieħdu passi meħtieġa jekk dawn it-tip ta' ksur ikunu identifikati. Grazzi. Grazzi. Issa naddu għal-kellima fissem il-gruppi politiċi għal-minuta għanna is-sur Karas. Sarju, Signori, aħna smajna ħafna fuq dan is-suġġett u permezz ta' din il-mistoqsija bil-fom u r-reżolazzjonijiet tħejja tagħna aħna nixtiequ naċċertaw illi bejjaħa ta' karozzi żaru medji ikollhom leħen li jinstema' għaliex dak li aħna li qed naraw li kommissjoni ma kienx qed tagħti dawn l impreżi żgħar bejn iż-żgħar meta dawn tkellmu huma eh, tkellmu dwar tassib tagħhom u qed jgħidu illi mhux qed jiġu trattati sew meta mqablin ma' kumpaniji kbar kien hemm ċertu ċertazzi legali kien hemm nuqqas ta' kompetitività minħabba il- fatt li ħadd bata kasom għandet sa 26 ta' Mejju. U għax uża din ir-riżoluzzjoni ħana ta' għada u daħluha fir-regolament il-ġdid sabiex inkunu nistgħu nieħdu passi mm, biex nifavruxu dawn il-bejjeħa mingħajr ma' Eh, imbidlu il-regolament għak, jek iġobkom dawn iż-żar, għom, daħlu l-tħassib tagħhom rizrifi riservi fil fir-regolament li ħadna d-datta Sur Kalas issa għal minuta u nofs Sur Ludvigson. Irt nisħaq fuq erba' kwestjonijiet dan id debatitu hija ħasra illi illi kompanji kbar u żgħar rridu jġidu kontra xulxin fil-din l-industrija. Aħna rridu nkonna qafas fejn dawn jistgħu jaħdmu jitfit. Aħna rridu ntejbu kompetizzjoni fil karot beħta karozzi xejn mhu possibbli u f'żmien twil aħna nistgħu naċċertaw illi ċertu miżuri saħħu il-miżuri ta' kompetizzjoni t-tib. għal kulħadd. It-tret ħaġa, kommissjoni trid ikompli segwi dak li xed jaħdem fil-kompetizzjoni f'dak għandi xaqsam karozzi ġodda u tikonna miżuri ta' segwitu. Il-partijiet involuti kollha jiġu eh, informati kemm jista' jkun marar mod definittiv dwar li ma regoli seri japplikaw mill-bidu tal-ewwel 20 ta' Ġunju 2013 mir-raba punt. Irridu nsaħħu diskussjoni tagħna fuq kif il-tranzizzjoni għal karozzi li jum jifavorixxu l-ambjent irrid jitwettaq il-regoli ta' kompetizzjoni għandhom ikunu flessibli brabta ma' sussidi li huma meħtieġa sabiex f'dawn il-karozzi elettriċi u alternativi oħra li hu favorixxu l-ambjent eh, kunu jistgħu jitpoġġew fis-suq imma jdu naċċertaw illi dawn it-tip ta' karozzi li favorixxu l-ambjent mhux se jkunu ta' svantaġġ meta jiġu biex jerġgħu jinbijaw jew inkella anke dak li xamla fersels. Grazzi, issa għal żewġ minuti Is-sur Buxoj. Sur Kummissarju, eżis kollegi, il-beħ u manteniment ta' eh, eh, eh, ma l-iktar ħaġa importanti u f'prezzijiet iktar kontenuti bħal euro deputati għal konsumaturi u jiena mħasseb ħafna fuq dan il-regolament eżenzjoni u l-impatt jista' jkollu jien kodet nisma bil-reqqa għal reqqa li qal komissarju sur li tgħidu li regolament f'dan is-settur speċifiku mhumiex meħtieġa f'dan is-suq għaliex hemm evidenza li l-lan tal-kompetizzjoni nkiseb u li l livell tajb ta' kompetizzjoni tlaħħaq fi prinċipju jiena m'iniex kontra t t-neħija tal blok blok eh, eżenzjoni blokka ma nabżon periodu tranzizjoni biex naraw l-impatt ta' tranzizjoni biex neskludu il-bejħ f'dan ir-regolament. Hemm predominanza kbira ta' produtturi ta' karozzi. Nixtieq nisma' minn tal-Kummissjoni fuq kif ħanaċċertaw li dawn mhux se jisfruttaw is-sem tagħhom fis-suq u jilimitaw l-għażla li għandhom ikollhom il-konsumatur fis-suq. Ira wkoll nixtieq nappoġġja l proposta dwar il-block exemption għal eh, tiswija u l-mantenimenti mantenutenzjoni illi jkun inqas Eh, b'saħħtu dak il-rigward. U jina u koll qed nirġ nifoka fuq dawk il-każijiet fejn konsumaturi bil-fors irridu jużaw ċertu operatura l- eh, tiswiet tal-karozza tagħhom da minħabba li tiswiet indipendenti ma domx aċċess għal informazzjoni teknika meħtieġa jew għax il-manifatturi tal-karotti jużaw il-sem tagħhom fis-sub mod abbużiv u dan huwa inaċċettabbli tal-għazla tal-konsumatur u dritt tal-għazla u għalek irridu nirranġaw situazzjoni jina nistidan għalek il-Komissjoni biex id-daħħa kjerifika fuq it-tip ta' miżuri li uħu sabiex tafita li din is-sitwazzjoni seħ għaliex din hija taħsara konsumatur. Grazzi. Grazie Sur Buxoj. Grazzi. Sur Buxoj. Sr. sur Ximanski Grazie. 90% ta' karozzi ġodda eh, huma mamuli minn karozzi ġejjin minn eh, fornituri indipendenti dawn jaqdur rwol eh, importanti ferm meta jaraw li jkun hemm prospetti għal dawn il-bejjeħ indipendenti nistema mhux se jkun hemm oligopolija ġdida fis-suq interna li xakli kun rrid ikun libru li jażel minn fejn xi karozzi u fejn xi spare parts irid ikun hemm garanzi u koll għal-produtturi koll. Aħna naħsbu li il-produtturi bejjeħa irridu ikunu jistaw jixxu spare part minn fej jiridu. Għalix minnajr din it-tip ta' garanzija dan il-regolament il-ġdijt, aħna ma nemnux li dak li kun ħajkollu lażla ħilsa. Grazzi tassew, issa naddu għal kalima oħra, sur lanja. Grazzi, Sur President, mill lata tal-Komitat ITRE, dak li huwa importanti hawnhekk huwa li naċċertaw illi aħna qegħdin nħarsu kompaniji żaru medji għalhekk komissarju, kompetizzjoni mhijiex għan fih innifsu aħna jekk inħarsu lejn il-bejħa żaru u il-garaxxiet iż-żar li jagħmlu tiswijiet, aħna rridu naraw illi dawn ikun jistgħu jissopravvivu għaliex inkella ħanispiċaw bil-bejħa kbar u dawn il-garaxiet il-kbar biss li qegħdin li jkunu qegħdin jaħdmu. U għed fisser li kollok bżon autorizzazzjoni għal multi branding u dan li fisser li ħajkollok eh, dawk li jsewu li kollom aċċess eh, bla limitu biex ikunu jistaw jagħmlu dawn it-tiswijiet u jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni. U rrid ikollok ċans li dak li jkun jerġa' jitħarreġ aħna tkellimna dwar il-mobilità u teknika u għalek jridu eh, dak li kull ikun jaf kif jaħdem fuq dawn tip ta' karozzi. U kol fuq is-sikurtà aħna rridu li kun jistaw jintħarsu l-kontratti, l-kumpaniji kun iżar kun jistaw jinvestu fuq żmien twil u jkunu sikuri f'dan. Grazzi żewġ minuti sur Engel. Grazzi nitilqu mill-realtà tal-dealers f'pajjiżi bħal pajjiżi oħrajn huma mħasba bejn eh, disproporzjoni li hemm bejn il eh, mezzitazzjoni tagħhom u dawk tal-manifatturi. Barra l-kriżi hemm inċertezza fuq l-investimenti u eh, fejn sejjer in-negozju hemm ħafna esiġenzi fuq dealers li wieħed ma jistax eh, jerfa'hom sew. Hawnhekk mhux il-kompetittività biss saw fin-nofs. Kompetittività issir bejn il-manufatturi u mhux bejn il-dealers, mhux eh, dealers u il-kostrutturi, mhux xi garax kejken li ħa ħajbidel is-sitwazzjoni hemm id-dominazzjoni din ma ssirx minn manifattur kompetittiv ma ssirx bejn produttur u produttur ieħor issir bejn il-produttur u d-distributur. U din hija ħaġa li qed narawha fl-Unjoni Ewropea kollha kemm il-Kummissjoni qed titkellem fuq ħafna affarijiet titkellem fuq eh, ħafna nies illi kull maridu naqra l-libertà illi il-prattika tagħhom qiegħda issir diffiċli ħafna. Il-Kummissjoni donna eh, tiżgura illi fil-ġlida bejn David u Golija ħajirbaħ Golija. mhux qed naqdu l-interess tas-suq intern u l-interess tal-konsumaturi jekk noqodu nafsu fuq dawn il-garaxxijiet iż żar Muchas gracias, signor Presidente. Grazie, kelema li miss. Sur Komissarju, Is-settur tal-karozzi tal-Unjoni Ewropej inkludi l-produtturi tal-karozzi u tal spare parts u suq l-onriqpa kompetittiv. Is-sigurtà tat trasport huwa influenzat mill-kompetittività fis-suq eh, tal-spare eh, parts. Nixtiequ li l-Kummissjoni tħeġġeġ kompetizzjoni ndaqs fis-suq tal-spare parts sabiex il-prezzijiet tal-spare eh, parts ikunu aċċessibbli. Irtu hemm prezzijiet kompetittivi u uh, wieħed irid ikun ħieles li jażel fejn issir it-tiswija. Ikux ikun is-servizz magħżul mill-fornitur. Għanna niggarantixxu wkoll li l-SMEs ikunu jistgħu jgawdu minn kundizzjonijiet favorevoli. Dawn l-intrapriżi m'għandhomx jiddependu mill-produtturi l-kbar. Id-dispożizzjonijiet il-ġodda tar-regolament għandhom jinfirxu jinklużu id-definizzjoni tal-utenti aħħari ħalli nkonsidraw ukoll il kastallisi tal Grazie, signora Grazie ħafna, Sur President, Sur Kommissarju. mill interventi jek u ta' oħrajn huwa ċar li l-Parlament Ewropew huwa mħasseb fuq dak kollu li konċerna il-beħ fil-qasam tal-karozzi u il-Parlament Ewropew jipprova jiggarantixxi il-bilanċ u drittijiet tal-konsumaturi. Hija din il-kwistjoni ta' bilanċ li hija importanti ħafna fir-reġjuni fejn femma ħafna nies jgħixu bħal pereżempju ċertu reġjuni fil-Finlandja u ċertu pajjiżi skandinavi. Aħna għandna dealers f'pajjiżna. Tat ta' ditti bejja b'nut bejja tal-spare parts ili l-interessi għanna naqbżu għal-jom għawnek, mod partikolar fil rigward tal-intraprizi l-gbar. Fil-Finlandja għanna 5 miljon ruħ pala popolazzjoni u tafu li għanna bewiħat juħor mit elf dealer f'pajjiżna. Forsi tajdu li li merija li li wasu limitati limitat ma rridux ninsew illi laqas eh, dawn il-pajjiżi żgħar ma nanwarbuhom għax jistgħu eh, għax jintlaqtu minn dawn it-tibdiliet ukoll. Issa eh, fuq dealers illi bijaw ħafna ditti Derdun issuwam ukoll f'dan ir regolament Element importanti ieħor hemm bżonn illi il-konsumaturi jkunu f'qada illi jażlu Jkollhom għażlu meta irridu jixtru spare parts, jixtru karozza ġdida jew ibijaw il-karozza tagħhom. Irridu nisu li f'terċu reġuni fejn eh, m'hemmx densità kbira ta' popolazzjoni ċertu ditti mhumiex rappreżentati li situazzjoni differenti mill insibu fi zoni urbani l-kbar. Dawn punt ridun nqisu. Grazzi ħafna sur Karas. Komissarju, Kommissarju, inti l-ek issa tismana. Najt li forsi inti tgħidina differenza bejn il-krim u l-fatti. U jina rrit nappella li l-ek biz, nisa nappella li l-ek biz mod kif għamilt fil-2009 meta jina għet il-President tal-Komissjoni li jem kustjonijiet li għadna ma solvenjam xal bejħa tal-karotzi zaru medji jilu għalek għana krizi ekonomika għonek aħna ma nafux qed jiġri bit kabir fil-ekonomiji u fis-suq aħna rridu nwessaw ir-regolament għal u mhux inġeddu xi ħaġa jew indaħlu affarijiet ġodda illi bis servi biex tikkomplika l-affarijiet, hemm regolamenti fis-seħ differenti u aħna ma rridux li konna kodiċi ta' kondotta vinkolanti, aħna rridu implementazzjoni aħjar, aħna rridu limitu fuq il-xirja ta' spare part għaliex. Dan jgħin il-bejħazzar memx eh, aċċessa għal informazzjoni teknika bizzejiet li sissa kienet eh, importanti eh, ċertu garanziji kontrattuali li tħallew barra par per eżempju l izmin tal tiġdid ta' kontratti u l-arbitraċ. U għajka ġobkom, zommu mal dawn il-imprizi zaru medji fiħdan l-Europa u jekk inti zommaħom din ħa tixpruna l-kompetizzjoni. Aħna nixtiequ għadin u li damlu da, jekk warbu għam dawn, ħanxeklu kompetizzjoni, ġifiri kunu b'serji fl-approċ ta' fis-suq. U ħarsu lejn ir-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew, użaw il-21 jum li għandkom għad-dispozizjoni ta'kom. Grazzi, Sur Karas, issa nandu għal-kanċ di Il-kalima hawnhekk għandhom minuta solubi. Grazzi, President, Kummissarju. Il-parlamenti, il-membri parlamentari kollha tkellmu favur regolamenti li favorixxi l-SMEs. Aħna neħtieġu sistema ta' distribuzzjoni qawwija u dawn il-bejji ħażar jimpjegaw ħafna nies u għalhekk importanti li jkollhom kompetizzjoni fis-sistema. Ma jimportax jekk dawn il-bejħa u mażarja u kbar, il-kompetizzjoni trid taħdem. U naħseb li fil-qasam tal-produtturi tal-karozzi, il-konsumaturi wkoll għandhom id-dritt tal-kompetizzjoni illi taħdem bejn il manufatturi tal-karozzi. Aħna ma nixtiequx sistema li ċaqleb nejnaħa u li fisser li konsumaturi ma jkollhomx l-għażla tal-libertà, libertà tal-għażla. U li dan jrid jiseħ ukoll fil-żoni rurali, dan jrid kopri ż-żoni kollha rurali. Allur sur kas kallu raġun meta qal illi ma tantx fadilna wisħin a dispozizjoni tagħna ma nirridu nsfruttaw ħalla ħjar kemm jista' jkun, grazzi sur Rubi issa sur Kelly. Grazzi kulħadd jaqbel li karozza mhijiex lussu hija neċessità u din hija xi ħaġa li saret eh, ovvja li hija meta kien hemm il-rmit tal-vulkan illi firxu mal-lowar l-Ewropa kollha u jiena tant kont kontent li kelli karozza tiegħi. U kull nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex ngħinu l-konsumaturi kun aħjar. Imma mhux eskapitu tal-bejjeħ iż-żgħir ħafna minn dawn huma mprizi li huma fost il-familji u dawn qed jippruvaw ittejbussu biex ikunu nikkompetu f'ċirkostanzi diffiċli fermu jiena naqbel ma' sur karassu oħrajn illi dawn irridu jitqisu biex naċċertaw li jkunu viablu kif nimxu l-qoddim. Grazzi. Grazzi ħafna lis sur Kelly, sur Pasqa. Grazzi ħafna nishtiq nibda billi ngħid il-tentativi biex ikun hemm għażla ħilsa għall konsumaturi li kien xaqsam għal garaxxijiet, spare parts tal-karozzi. Jekk pereżempju erba' s'ista' jinbat għas servis ir russija dan ifisser li m'hemmx workshops illi qed jaħdmu f'sitwazzjoni fejn jistgħu jaħdmu b'mod indipendenti jekk il-konsumaturi jrid ikollhom għażla ħilsa, jrid ikollhom l-informazzjoni. Jekk imorru f'garax il ma jagħtihomx l-informazzjoni meħtieġa, jista' jkun il-karozza tagħhom ma ma, ma, ma, ma tiġix imsewja kif suppost, ma tistax wieħed jistenna li eh, l-garxiet kollha joffru l-istess servizzi, ma bħala konsumatur jiena nippreferi li murant eh, mekanik tajb milli pereżempju nażel xi ditta partikolari. L-aħjar li jkun hemm rabtiet bejn ħolq differenti fil-katina. Grazzi ħafna, Kummissarju. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjak sur President u nixtieq eh, eh, faħrek għal mottar kif mexxejt il-laqa l-seduta u anke l-intervenenti kollha. Grazzi għal dak kollu li għattu u għal kontributi tagħkom kollha. Kontributi interessanti ħafna importanti ħafna. Dejjem kien importanti illi ikunem din il-konsultazzjoni. Konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew tad-deputati u tal-komitati differenti tal-Parlament illi huma ikkonċernati mill kwissjoni tal-karozzi dealers, il-distributuri, kienem konsultazzjonijiet mal-istati membri, ma' setturi differenti involuti u ma' dawk kollha illi kellhom xi jgħidu fuq din il-ħaġa. Meta nitkellmu fuq id-dispożizzjonijiet fil-qasam tal-kompetittività, l-ewwel net iridu naqdu l-konsumatur dak eh, huwa l-punt ewlieni tal-tassib tagħna, dik hija l-mira tal-azzjoni tagħna. Għonek qed nitkellmu fuq deċiżjonijiet importanti. Intom għattu li għal-konsumaturi kollha, għal-familji kollha, dik tkun nefqa mhux ħażin meta wieħed jiddeċidi li jixtri karozza, meta konsumaturi mur dealer biex jixtri karozza, nkun irid iqabbel il-prezzijiet, il-kwalità. Jiena naħseb din hija ħaġa importanti aktar illum minn li qatt qabel. Il-konsumatur irid jażel mingħajr ma jkollu xkiel jew intoppi. B'dan ir-regolament aħna nqisu illi l-għażla hija aktar ħatkun akbar mhix ħadd titnaqqas. Il-konsumatur jrid ikun f'għadha wkoll li jażel is-servizzi tal-after sales kif għattu intom, meta jasal t tiswija jew għal-monetazzjoni. Se kikunx garax marbut mal-konstruttur tal-karozza jew le, ma jatix fatt. Bżon il-garaxiet jikollhom l-informazzjonijiet tekniċi meħtieġa għal manutenzjoni u l-spare parts għal manutenzjoni u l-affarijiet l-oħra involuti. Dawn huma affarijiet kollha li aħna qegħdin ndaħlu fil-proposta tagħna. Da, id tip il-situazzjoni, kjo ġokkom għaraw il-test, araw il-gwidi li għandna f'dan il-test. hemmhekk tistaw taraw illi Bis-saħħa ta' dan ir-regolament il-ġdid ser ikun hemm aktar vantaġġi għall konsumatur Issa l-SMEs. X'qed jiġri fuqhom? Smajt b'ħafna attenzjoni dak li ntqal, smajt eh, jien nisma' l-opinjonijiet ta' kulħadd, kollox tagħkom. Mena, ġara bid-dealers iżgħar dan l-aħħar. Kien hemm aktar anqas minnhom kien hemm aktar possibiltajiet ta' aċċess għassu eh, ta' distribuzzjoni kien hemm aktar eh, ostakli għal dawn id-dealers iċkejkna. Le, hemm aktar minnhom fil-fatt. U linja ħaġa li rajna dan l-aħħar minn daħalna regolament tal-2012. Qed jiġri fil-garaxxijiet differenti jew fejn jiġu prodotti l-spare parts. Qed naraw li hemm diffikultajiet diffikultajiet eh, li għadhom hemmhekk imma li dan ir-regolament ser eh, neħi u Qed nipproponu allura gwidi li tejbu l-possibiltajiet li għandhom l-SMEs matul il-katina kollha ġifiri mill-kostruzzjoni għal manutenzzjoni ta' dawn il-karozzi. Smajt dak li għattu għandi sensila ta' kontributi bil-miktub li nbatuli. In il kostruturi u distributuri mhux għandhom l-interessi eh, li huma l-istess min eh, jaħdem fuq skala kbira. Imma hemm ukoll distributuri ċkejkna li jaħdmu fuq eh, livell tal-pajjiż illi huma aktar kuntenti issa dawn dak li qed nipproponu issa meta qabel ma dak li proponina fl-2002. Għalfejn għax jisom l-affarijiet tal-2002 kienu aktar favur id-distributuri l-kbar. Issa li skadenzi biex eh, wieħed eh, joħroġ minn kontrat. Għandi dak eh, li intqal fuq il-kompetitività u hemm ċertu elementi illi ma jomx fir-regolament vertikali, ma wieħed jista' jagħmel din il-ħaġa f'regolamenti speċifiċi. Però dak li huwa previst tal-ħruġ mill-kontratti Dawn affarijiet li insu għam issa ma jfissirx li aħna aktar orrif milli konna dak iż-żmien imma tallimna mill-esperjenza. Dak u dak li jfisser grazzi għana proposti ta' riżoluzzjoni fuq dan il-punt ħanivvutaw fuq dawn l-affarijiet għada.